programmi tagħna. U se jkollna wkoll reġim ta' vizas liberalizzata iżda fidejn l-Ukrajna se li twettaq ir-riformi. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolaska Bobinska. Wir kommen jetzt zum Catch the Eye Verfahren. Ich darf Grazzi. Mela, naddu issa l-Catch the Eye. Sir Zwobada da unnek, hawnhekk, allura nixtieq ngħid li għandna 17 il-kelliema hawnhekk fuq il-lista.